ikomplu jaħdmu f'kooperazzjoni mill-qrib. Grazzi. Grazzi sul kummissarju U ħana laqdan id-dibattitu issa il-votazzjoni s-sirada fin-nofsija. Naddu issa għall-aħħar punt fuq l-agenda tagħna tal-lum. Hawnhekk ħan iddiskutu ir-rapport tas-Sur Alfonsi li l-evoluzzjoni tal-istrateġiji makroreġjonali tal-Unjoni Ewropea il-pressi preżenti u prospetti futuri speċjalment fil-Mediterran. Nibdew berba minuti għal-rapporter Sur Alfonsi. Grazzi, President. Kummissarju, rapport tal-iżvilupp ta' l-istrateġiji makro-reġjonali prospetti għal futur speċjalment fil-Mediterran rridu nħarsu li fl-isfond ta' tliet problemi. Il-programm tal-2014-2020 fuq il-kooperazzjoni territorjali u l-koeżjoni, l-istrateġiji makroreġjonali mbdew tliet snin ilu u jiftħu qasam ġdid ta' u sinerġija għal politika Ewropea fil baċi Mediterran jekk qed nitkellmu dwar ix-xmajjar, dwar il-bħra jew inkella dwar ix-xatt. Fil-kriżi tad-dejn, il-pajjiżi tan-nofsinhar tal-Mediterran ifkellhom jiffaċċjaw il-problemi u rebbi għarbija ippreżentat sfidi u opportunitajiet mill-banda l-oħra l-istrateġiji makroreġjonali jżidu l-effiċjenza u l-effettività tal-politika Ewropea. Elle apporte une vue d'ensemble et renforce les stratégies. U jagħtu wkoll tisħiħ strateġiku bejn l-istati kif ukoll isaħħu dimensjoni Ewropea permezz tal-EIB u self ta' qabel subija li aħna nizviluppaw dawn l-istrateġija makroċjonali u nissuġġerixxu li l-Kommissjoni tikkonsolida proġetti fil-futur. Aħna hawnhekk Najdu kemm importanti dan l-approċ fi żona tal-Mediterran illi hija hija vitali għal futur tal-Ewropa. Għandna bżonn flimkien naħdmu sabiex niżviluppaw dan l-approċ, għandna bżonn niżviluppaw u nadottaw l-istrateġija tal-Jonju l-Adriatiku illi bazzikament ġaqbilna fuqa u dan jkun l-ewwel pass approċċi simili mbagħad huma neħtieġa wkoll fil-Mediterran eh, tal-Punent u kooperazzjoni ħaqbat wasta strateġija ħjar għal-Mediterran kollu kemm. U hemm diffikultajiet bħalissa fil-Mediterran u għalhekk kooperazzjoni territorjali hija kruċjali sabiex ikonna soluzzjonijiet sostenibbli. Għawnek għanna għadin nużaw il-budget attwali ma mx bżon ta' fondi ġodda, għanna li għanna bżon proġetti ġodda mux fondi ġodda, l-istrateġiji makroreġjonali għandhom waslu għal proġetti ġodda lek bl-involviment ta' protagonisti lokali. Issa kux qed nitkellmu dwar istituzzjonijiet, reġjuni, anki eh, governanza fuq ħafna livelli. Aħna mnek ir-rapport jitlob l-Kommissjoni sabiex tagħti l-esperjenza tagħha u tagħti l-appoġġ u titlob lill presidenza wkoll biex taħdem iżda fuq dan is-suġġett fix-xhur li ġejjin waqt li kont qed niktab dan ir-rapport jien qed ma' ħafna nies li kienu imħazbin għaliex hemm rrida li jkun hemm progress fil-strateġija makroreġjonali fl-Mediterran kollu kemm din hija opportunità li trid sabiex nagħtu sinjal pożittiv għal żona Mediterranja fil-futur li kollha kemm hija affettwata mill kriżi ekonomika. Nirringrazzja għalhekk il-kollegi mill-Kumitat Reġjonali, speċjalment ix-Shadow Rapporters, illi għennuna sabiex intejbu il-test permezz tal-emendi li resqu kif ukoll il-kollegi mill kumitat tal-Kultura u l-Kumitat tal-Affarijiet Barranin. Is-sissar Frakos kien il-Shadow Rapporter għamek li ringrazzjon ta' xokollu li għamlu illi tassew kompla tejjeb il-rapport li prezentajtilkom. Thank you very much and we have... Grazie ħafna. Sanna ħames kellima li talbu l-kelma. Għal-dastant nibdew minn xi ħadd ġdid. Illum is-Sinjura Bernarab Atwa. Grazzi ħafna. Sur President, eżis kollegi, hemm xi affarijiet li nixtieq nżid eh, f'din il-minuta li għandi. l-istrateġija makra reġjonali jiftħu perspettiva interessanti għal kooperazzjoni deċentralizzata feħ dan ir-reġjun Mediterranju. Naħseb dan huwa l-qafas tajjeb għal kwistjonijiet ta' din ir-reġjoni fil-kuntest tal-iżviluppi tas-sena l-oħra. Ngħidu aħna fl qasam ta' żaża. Jiena naħseb li rridu nisqu fuq tliet punti l-ewwel il-kooperazzjoni fuq kwistjoni ta' żgħażagħ irridu napprofit jibbenefitaw mill-programmi Ewropej u noħolqu sinerġija max-xogħol tal-Uffiċċju Mediterrana żgħażagħ li għandu jkun magħruf iżjed u tkun hemm networking ukoll tal-Universitajiet tal-Mediterran u tnaħħija ta' xkiela ċirkolazzjoni ta' studenti, riċerkaturi u staff akademiku. din hija xi ħaġa urġenti. Imbagħad it-tielet il-kwalità ta' tagħlim u riċerka f'dawn in-networks irridu fondi adegwati għall Erasmus Mundus u Tempus. Bloti automatiku ta' viza għal dawn in-nies meta jkun qegħdin jaħdu sehem f'dawn il-programmi. Nixtieq nirringrazzja lill Sur Alfonsi ta' din il-kooperazzjoni li ħallet ħafna frott u l-kull minn ħadem dan ir-rapport ukoll. Nixtieq ngħaddi l-kelma issa lil l-Sinjura Tikaw. Rrit ninfassilizza, Sur President, l-importanza tal-istrateġija makroreġjonali u dinna tkun imsejħa fuq governanza multigovernattiva biex tiżgura l-involviment ta' awtoritajiet lokali u reġjonali kif ukoll l-impenn mill-akademiċi, soċjetà ċivili, ecc. kemm fit-tfassil ta' dawn l-istrateġiji kif ukoll fl-implementazzjoni ta' dawn l-istess strateġiji biex ikonna din it-tip ta' implementazzjoni, jaħtieġ li programmi jiffokaw fuq il-prioritajiet. Aħna nesħu l-Konsell u l-Kommissjoni biex jappoġġaw ix-xogħol fuq il-baċin tad denjub Aħna kandu jkun hawn monitoraġġ perjodiku kif ukoll eh, proċess ta' review. Fl-2010 il-Parlament talbet l-allokazzjoni ta' 1.5 miljon euro għal tħejjija biex jinħolq mudell ta' governanza l-implementazzjoni tal-istrateġija tal-EU għal-reġjun ta' Danube. Grazzi ħafna. Signora Krazzassa. Grazzi ħafna, Sur President. L-ewwel net nixtieq nifraħ lil Sur Alfonsi ta' dan ir-rapport. Però xogħol preparatorju li sar għal din id-diskussjoni ma' awtoritajiet eh, nazzjonali eh, fil-qasam tal-Mediterran kem ta' fuq tisfel, naħseb li huwa importanti li aħna qegħdin iddiskutu din il-kwistjoni eh, l-istrateġija makroreġjonali għaliex mingħajr aktar fondi naħseb li ma nistax nippromovu l-politika ta' bl blaħjar mod u għanak nixtieq nisħaq mod partikolari dwar il-kwistjoni tal-inizjattiva tal-Adriatiku l-Jonju li għaddeja ġmiela u naħseb li l-Kummissjoni fil-futur qarib se tagħti rispons pożittiv eh, għal din l-istrateġija bi-strateġija li tappoġġa din l-inizjattiva. Din hija strateġija importanti għandha aspett nautiku wkoll u naħseb li jaftati imbuttatura għal reġuni oħrajn fil-Mediterran u anke l-lin minnu. L-axħar kellim, raba wieħed, is-Sinjura Bazescu. Grazzi, Sur President. L-istrateġija makro-reġjonali hija benefika ħafna li tagħti perspettivi ġodda għal kooperazzjoni territorjali jistaw jizguraw ukoll koordinazzjoni aħjar bej programmi reġjonali u il-miri tal-Istrateġija 2020. Irrid nisħaq ukoll fuq l-importanza tal-Istrateġija tal-Baħar Baltiku din ot referenza għal politika ta' koeżjoni nixtieq ukoll niskallem dwar l-importanza fuq in-nofsinhar tal-Ewropa dawn l-opportunitajiet għandna nisfruttawhom permezz ta' kooperazzjoni infurzata fir-reġjun. Din tippreżenta pass il qoddim dan il-qasam hawnhekk għandna kulturi simili, storja simili, eċetera. Dawn il-kondizzjoni ottimali għall-iżvilupp jeżistu f'enerġija rinnovabbli u fl-aspett nautiku wkoll. Issa nixtieq eh, ngħid lill-Kummissarju Kallas li xtaq jitkellem ħafna dwar l-aspett tal-vant issa nistidnu wkoll jiddiskuti l kussjoni tan-nofsinhar. Bla dubju, Sir President, onorevoli membri, il-Kommissjoni tirringrazzja l-Sur Alfonsi ta' dan il-rapport dwar l-evoluzzjoni tal-istrateġiji makroreġjonali tal-EU, eh, speċjalment l-interess tiegħu għall-istrateġija tiegħu fuq il-Mediterran. Il-Kummissjoni hija konxja mill-interessi politiċi għall-istrateġija tal-Mediterran, nżommu f'moħħna wkoll, però il-diffikultajiet politiċi u prattiċi li hemm involuti eh, suġġeriment propost me Sur Alfonsi, speċjalment specialment il-proposti tiegħu fuq l-ibħra tal mediterranija hija ħaġa interessanti li rridu nanalizzaw. Però ċarta kien hemm progress f'dak li għandu x'jaqsam mar-reġjun Adriatiku tal-Jonju, speċjalment f'dak li għandu x'jaqsam mal-affarijiet nautiċi, il-Kummissjoni tkompli tipproponi biex il-partit interessati jitalmu mill-affarijiet li ħarġu fl-modi mir-reġjun tal-Baltiku, tad-Danjub, eċċetera Għal daqstant il-Kummissjoni tilqa bil-ferħ l-inizjattivi kollha għal xogħol fl-imkien kemm fil-kooperazzjoni eżistenti kif ukoll f'strateġiji makroreġjonali jekk dan ikun mitqies bħala l-aktar soluzzjoni għaqlija. Il-Kummissjoni tfakkarkom fl istedin li saret l-Istati membri f'Ġunju tal-2011 biex jistokta xogħol f'kooperazzjoni mal-Kummissjoni għal strateġiji tal u koll Dwar il-pożizzjoni tal-Kummissjoni dwar eh, strateġiji possibbli oħrajn tal ġejjeni il-Kummissjoni għademmek biex tappoġġja l-progress li jista' jisir fil-qafas ta' aktar kooperazzjoni fil-Mediterran. Issa dwar il-flus, hemm żewġ aspetti. Il-partit interessati u aħna rridu naħtiġu il-mandat adottat mill-Konsill għal dan ir-reġjun. Intom tafu il-koll li il-flus ovvjament jinsabu taħt konsiderazzjoni sostanzjali ħafna diskussjoni li għandhom xaqsmu mal-qafas multianwali fejn il-membri tal-parlament kollha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 Dak kien l-aħħar punt fuq l-aġenda tal-lum. Issa l-istazzjoni li jmiss s-sessi ħada. It-tlieta, it-tlieta tal-Lulju,